Miss, il-rapport Missur Belet fuq riserva ta' stabilità ta' suq għal ETS ta' gassijiet effett serra, ta' missjoni ta' gassijiet effett serra tal-Unjoni Ewropea naddu għal Honorable Belet. Grazie ta' sew, Senjura President, Komissarju, kollegi, warna b'snir tajp il Nasa Naħseb illi jillu kullħat t lejn il-kriżi griega. Biex importanti li kuħat qed jara għal kolħa ġohra, izda iżda eh, bidla fil-klima ma sewx l-għanajna li Għax jridu nkomplu nissoktaw fix-xogħolna fil-ġida kontra l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra. Allura, eh, din il-riserva ta' stabilità ta' suq u importanti immensa biex inkunu nistgħu nagħmlu riforma tal-sistema tagħna tal-kummerċa f'emissjonijiet li kważi jereq wara il-kriżi ekonomika. Allura dak li qegħdin naraw huwa jew irridu naraw huwa li nagħmlu inċentivi ġodda sabiex ninvestu f'effiċjenza enerġetika u inqas emissjonijiet. Dan huwa l-ewwel pass importanti biex ikun nistgħu nwerqu l-ambizzjonijiet tagħna biex naċċertaw illi għandna tnaqqis ta' 40% fil emissjonijiet ta' tas-CO2 sal-2030. Il-kredibilità tagħna u il-pożizzjoni ta' negozjar tagħna fil-konferenza ta' klima kruċjali f'Pariġi ta' tmiem din is-sena ġi msaħħaħ mod konsiderevoli minħabba dan l-ewwel pass li ħadna. Din ir-riforma li rridu napprovaw ifisser illi aħna nistgħu ikollna politika tal-klima ambizjuża li jistgħu jimxu fit mal-kabir ekonomiku u xogħol. Nafu illi jekk aħna minflok ikollna produzzjoni fuq għal karbonju għal jużu tal-baxx tal-karbonju, eh, ifisser jirċetu investimenti. Jrid ikun hemm ġlida kontra kompetizzjoni minn barra l-Unjoni Ewropea illi m'għandhom bżonn jixtru emissjonijiet tal-kwoti ta' CO2. Allura, irridu naraw illi jekk ikun hemm kapir mal-kompetizzjoni internazzjonali trid isu ukoll. Hemm ħafna derogi importanti u inizjattivi ġodda li ftemna fuqhom huma parti minn din id-deċiżjoni, inizjattivi illi qegħdin jagħmlu ma' dawk l-istati membri b'GDP li huwa inqas mill-medji tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari hawnhekk nixtieq nirreferi għal tliet deċiżjonijiet l-ewwel id-deroga għal allokazzjonijiet eh, xejn għal settur enerġetiku u dan għandu jitkompla. It-nejn, il-fond ta' modernizzazzjoni ta' żewġ biljuni ħaj għal iktar investiment għal dawn l-istati membri u barra minnek mekanizmu ta' solidarieta fejn li eh, ħanħolquh fejn il-dħul jiġi mqassam bejn il-pajjiżi li għandhom dħul binqas minn 90%. U dan ħafna drabi ma semmuwix fid-diskussjonijiet tagħna, ma somma jek laffariet affarijiet jimxu kif pjanajna l-Kommissjoni l-ġimgħa d-dieħla s-surkanjete e, ħaj joħroċ proposti ġodda fil-15 ta' Lulju u ser jipprovdi garanziji kontra il-telf tal-karbonju fl-arja u e, ninkun sonu nġildu għale kontra gassiet effett serra. Nisim għazzel komissarju d-digitijaw, il-sur del-beka għal kooperazzjoni eccellenti taħħom, u ningrazzjaw kol il-president tal-Latvja, kif ukoll il-president tal-Meisters għal trattament professjonali ħafna ta' dan kollu, ta' dan l-aspet kollu. Nixtieq ringrazzja s-Sur Dege Brandi, s-Sur Rota, s-Sur Duncan, s-Sur Heghart, s-Sur Kalon, s-Sur Evi, insomma timijiet kollha tagħhom ukoll, s-Sur Lavija, il-rapporter ta' Itri, s-Sur Tajjani, għall-kooperazzjoni eċċellenti taħħam, għax mingħajr il-nuna minn ehm, prezzabli tagħhom mhux ma konniex nistgħu nagħmlu dan ir-rapport. Grazzi ta' sewi se għal għall-Kummissarju ehm, ehm, għal azzjoni klimatika u enerġija, eh, Sur Kanjete. Eżiz, eh, membri ta' dan il-parlament, dan huwa pjaċir kbir li qed nerġa' nitkellem ma' komawek fuq eh, il-qafas u l-miżura ta' stabilità tas-suq, riservi ta' stabilità tas-suq, dan ħajkun parti importanti mis-sistema ta' l-ITS tal-gassijiet b'effett serra u din hija xi ħaġa li importanti ħafna għal politika ekonomika tal-Unjoni Ewropea f'dan l-aħħar ftit snin din naraw li kien hemm ta' dawn id-drittijiet ta' emissjonijiet u dan mhux allura ma permettix li jkun hemm investizzjonijiet biżejjed fil lużu baxx tal-korbonju u daw it-tip ta' teknoloġiji. Aħna nixtiequ li dawn it-tip ta' drittijiet fil-fatt ikunu qasmi b'mod iktar flessibbli, s-sistema kollha tal-ETS tkun iktar flessibbli. Aħna nittamaw ukoll il prezzijiet ħajkunu iktar possibbli illi jkun hemm inċentiv ħalli aħna nippermettu lil nfusna li nilqu dan il-an ta' investiment fuq perjodu twil ta' żmien apparti minn hekk nixtieq ningrazzja lill-membri ta' dan il-Parlament kollha, speċjalment lis-Sur Belet u lit-tim tiegħu tan-negozjat kif ukoll lis-Sur Tajjani nirringrazzjah u shadow rapporters li rappresentaw ukoll il-gruppi politiċi l-oħrajn. Naħseb li kompromess li l-ħakna jgħat joħroġ b'soluzzjoni tajba mar brabta ma l-istabilita tas-suq. Ħanitkellem fuq ċertu punti ewlenin. Il-proposta oriġinali kienet qed tistabbilixxi data ta' sena 2021 sabiex nibdew naħdmu b'din is-sistema. Kien hemm matul in-negozjati bosta ġezzjonijiet ħalli bekk arbu data l sena 2019 trasferenti ta' drittijiet li mumiex edin jintużaw għandhom ikun trasferiti għal rizerva ta' stabilita ta' stabilita ta' suq u allura dawk li fil-fat fis-sena 2016 ma kinux qegħdin jintużaw biex ħajjerġgħu jmorru fis-suq fis-sena 2020 dak illi ħajjejna eh, nagħmlu din riserva u li naqsu r-riski u l-volatilità tas-sistema. Jiena naħseb illi l-qofol ta' dan il-ftehim huwa rifless ukoll dokument ta' kompromess li ftehemna dwaru. Il-qafas ta' kummerġ fuq dawn l-ammissjonijiet Eh, irrandu nikkonsidraw bis-serjetà minħabba li 50 miljun ta' eh, drittijiet ta' missjonijiet li mhumiex qegħdin jintużaw għandna nużawhom b'mod ieħor. sessin aħna fid-dokumenta din narfu kemm huwa importanti li eh, il kompetitivita f'dan il-kuntest u ħaġa li hija tista' l ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Dan huma affarijiet il ħajjiet qisu fil-qafas tal-ITS dawn l-elementi kollha li semmejt jistgħu jwaslu għal riserva ta' stabilità tas-suq iktar b'saħħitha u fl-istess ħin ikun hemm kummerċ iktar ġust fl-emissjonijiet. Jiena naħseb li nexxina nilħu kompromess importanti permezz dan it-test ta' kompromess illi fil-fatt jista' jippermettilna li nippjanaw eh, għal sena 2020 sa' sena 2030. Hemm ċertu bosta elementi tal-enerġija li għandhom x'jaqsmu din is-sistema tal-iskambju skambju ta' missjonijiet tal-ITS u bessibna noħorġu bi proposta kemm jista' jkun malajr brabta ma' riserva ta' stabilità tas-suq. Jinaħa ħa nżomma dan ma' din il-weda u f'Ġunju f'Lulju skużawni bessibni noħroġ bi proposta illi fil-fatt jiena ddiskutejt mal-Kunsill eh, Ewropew eh, f'Ottubru ta' sena li għaddit den ħatkun proposta importanti ħafna fil-kuntest tax-xogħol li aħna bessibna u ħalli konna għaqda ta' eh, għaqda li twassal għall-Unjoni tal-Enerġija tista' tkun importanti ħafna, grazzi. For the Committee on Industry, Research and Energy. Naddu għal kellim nimi Sisur Tajani. L-għol net ringrazzja l-rapporter Ivo Bellet tal-xogħol eccellenti li għamel biex nsibu ftehim u nalqu dan id-dossier. Bil-ftehim aħari aħna il-ħakna bilanċ tajjeb bejn il-politika tal-ambjent u l-politika tal-industrija. Introduċejna miżuri importanti ħafna li se permettulna nibilanċaw l-ispejjeż ekstra għall-intrapriże li jiġu mill-leġislazzjoni Ewropea fuq il-klima, e, il-dispożizzjonijiet fuq il-carbon leakage u il-font anki illi e, se jkunem il-50 miljoni ta' kwoti ta' CO2. U biex namlu din il-rabta bejn il-tbidla eh, tal-klima u il-riforma tal-ITS irridu nikkonċentraw fuq żewġ aspetti. Meta nħarsu lejn futur rridu aħna eh, nħarsu lejn eh, il-numru ta' allokazzjonijiet għal industri li jihdu ħafna urġenza u anki li jihdu ħafna enerġija u dawk illi urridu rridu assolutament niproteġu l-industrija tagħna. Fuq dak li għandu x'qasam mal-kompensazzjoni tal-ispejs, indiritti hemm bżonn li jkun hemm soluzzjoni armonizzata fuq livell tal-Ewropew kollha. Ma nistgħux nagħmlu eh, sistema kif inhu qed joħloq squilibri. U jiena ħanala nittama l-Kummissjoni tieħu nota ta' dawn il-proposti fir riforma tal-ITS. Irridu naturalment nilħu l-għan tal-40% fil-mija sar 2030, però hemm anki eh, eh, għaniħor illi il-produzzjoni għanda t-ġenera il 20 tal-GDP sal-2020. Minajr industrija ma nistawx ikonna impigi. Lisa, two minutes, please. L-Onorevoli Lisa, grazie ħafna sur Komissarju, Signor President, Eżis kollegi, lina l-ewel ned nishtiq ningrazzja ħafna lil Livo Bellet, iżdanka l-Kumitat, lil Ġovanni Labija, kif ukoll l-Antonio Tajani, ningrazzja li huwa iċ-ċer tal-Kumitat Industrijali, lilkom ukoll li kontribuxxejtu għal dan il-kompromess, nirringrazzjakom. Naħseb li din kienet proposta tajba tal-Kummissarju Hildegard li aħna permezz tal ajnuna tal-Kummissarju Kanjet, rnexxina tejbu din il-proposta iktar. Il-proposta hija waħda ambizjuża hija iktar ambizjuża minn dak li kienet proponiet il-Kummissjoni oriġinarjament jiena nixtieq ngħid dan biċ-ċar li dawk li tikkritikaw il-proposta aħna aħa nibdew sentejn qabel b'dan il-programm iżda parti minn hekk iċ-ċertifikati u l-backloading fil-fatt ħajm kun trasferiti fil-rizerva u ċertifikati li aħna ma nkunux na s sena 2020 dawn ukoll jitlu fir-riserva. Din hija xi ħaġa li verament tirrappreżenta proposta ambizjuża ħafna fil-qasam tal-ħarsin mill-bidla tal-klima u apparti minn hekk jiena naqbel perfettament ukoll ma dak l-intqal li aħna fil-fatt nixtiequ illi nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' effiċenza ma nixtiequx li l-industrija tal-enerġija tmur iż-żarma u tmur postiħor. Aħna nixtiequ li nżommuhom, nixtiequ li niffaċilitaw l-operazzjoni tal-ħidma tagħhom. Aħna najna illi minkejja l-oġġezzjonijiet irnexxinna nisqu fuq dan il-punt aħna minħat tal-Parlament Ewropew irnexxinna nuru biċċa li nixtiequ ngħinu lill-industrija ħalli bekk eh, nofru l-om id eh, ta' għajnuna għalli ma nertfawx lura din il-proposta. Jina naħseb illi ekk irridu nitkellmu bitċar ħalli bekk darba li jmiss il-Kommissjoni forse ġimma diħra tkun tista' toħroġ bi proposta illi tkun verament edha tħares il- il-pjaneta u l-ġlida kontra l-bidla fl-klima sta fl-istess jintejn l-industrija. Kemm jista' jkun? Grazzi ħafna. Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Grazie ħafna, Signora President. Sur Kommissarju, Ivo, naħseb illi verament kien eżempju tajjeb ta' komparazzjoni tajba mħabbal dan il-Parlament, ħadem b'mod li segwa l-kuxjenza u kol tana. Aħna provajna naraw li permezz ta' din il-rezerva ta' stabilta ta' suq li ħan naxxina nistabilixxu għadda permezz tal-votazzjoni. Aħna qegħdin naraw li sistema tal-ETS fl-aħħar tista' tieħu daqsxejn nifs. Tista' ukoll tirreaġixxi għal bidliet li kunem fis-suq qabel dawn l-ETS kienu stabiliti mill-istati membri din kienet problema fil-kostruzzjoni tas sistema tagħna tal-ETS għal raġuni issa permezz ta' riserva ta' stabilità tas-suq. Issa qed inkunu iktar realistiċi. Jiena naħseb li xi ħaġa tajba ħafna li wieħed punt ħames biljun ċertifikati ta' tqassim li ma jkunux tqasmir ġew jiddaħlu fir-riserva ħalli bekk aħna jista' jkollna prezz realistiku u raġonevoli għal kull tunnellata ta' CO2. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nifaċilitaw iktar l-investiment, l-investiment fit teknoloġiji li jistgħu jħarsu l-ambjent, iżda anke investiment fil-kundizzjoni ħsanijiet affas li huwa importanti sabiex niffaċilitaw iktar investiment. Jiena naħseb illi apparti minn hekk aħna nistgħu noħolqu għaffas stabbli, iżda parti minn hekk nibatu sinjal ukoll il-bqija tad-dinja illi ħad ipparteċipa fil-konferenza tal-COP 21 illi din kienet proposta raġonevoli, industrijali kif għal s sur Tajani fl-istess ħin nistgħu norbtu mal-protezzjoni tal-klima u l-ħarsin tal-ambjent. Dawn eh, mhumiex mhumiex li għadin jeskludu wieħed lill ieħor. U għedlu ret nieħu gost ħafna li aħna verament ħdimna b'mod raġonevoli nexxinna nimplementaw dan il-an. Jiena naħseb illi naturalment dan kien kompromess dwar id-data ta' meta ħanibdew b'dan il-programm din raġuni jiena nixtieq illi nħeġġeġ lil kulħadd li b'mod kburi inti eh, intom l-kol tappoġġaw dan ir-rapport minħabba li tkunu b'mod kburi kontribuxxejtu għal għal-ħarsin tal-ambjent. Sur Kanjete, forsi inti eh, tista terġa titkellem fuq dan il pont Jina kont saqsejt li Sur Sefkovic dwar meta ħata sal din il-proposta. Sur Sefkovic kien għalli il-proposta ħata sal fis-sena 2015 qabel il-vakanzi tas-sajf. Nittama li ħazzom ma din il-weda. Grazzi. Time. Mr. Kollegi, zomma mal-ħin ta'kom. Essur, Duncan. Signora Cher, grazzi ta' sew L-ITS eh, ilu issa il-politika tal- esmeċi l-Unjoni Ewropea ma sissa damma wasanna mkienu, allura nishtiq ningrazzja l-rapporter tal-li qed jipprova jerġa' jaqbad triq tal-din dan il-vjaċċ li waqaf tabtu. Aħna il eh, sidi tagħna ma kinux faċli, biss il-bidu ta' il-ġurnata li skena nibdewa ma ħafna tensjoni il-bidu tal-2019 huwa jeda ta' tajba. Jina nafxin il-sfida u kol għal dak li juma dawk il-allokazzjonijiet li mumiġ allokati u jina ħad kost li dawn ġew sekwestrati uh, u ħadhom lura għax inkella jekk ma nagħmlu hekk il-proċess ma kien se jaħdem. Jiena wkoll nifhem x'inhu dan il-fażi numru 4 tal-ITS illi jerġa' jistaqsi mistaqsijiet serji fuq il- tħaddim jekk jridu nikzbu jekk li tiegħek jaħdem, u jekk ħanaqdu dan il-DTS ma' skemi wieħed jista' jqabbilhom eh, madwar il-dinja. Jiena però nafu kolli jekk aħna marru smerċ illi jekk aħna nitfgħu wisq peace fuq min qed jagħmel wisq eh, missjonijiet mela ħajt konna problemi. Jiena lek kontent illi hemm ċertu eh, kundizzjonijiet fuq il-carbon leakage għaliex aħna ma nistawx li konna dan it-naqqis tal-emissjonijiet biss bil-esklużjoni u telf tal-industrija li tanti importanti wkoll għal ħafna parti tal-Unjoni. Però naħseb li wara kollox aħna qegħdin fit-triq tajba. Nistgħu nagħmlu progress tajjeb jekk aħna serna għadu ITS li jaħdem sew meta nerġu għal laqata ta' COP f'Pariġi għallek qed nistenna bil-ħerqa għal-vot għada naħseb era napoġġawha bħala pass importanti l qudiem għaliex huwa dan fil-fatt il-ewwel pass il qudiem aħna għatfadlinna x'naqtfu jekk aħna ser nħadnu il-sfidi ta' Pariġi. Grazzi. Grazzi, Is-Sur Ferreira. Aziz kollegi, na nixtieq ningrazzjakom anke Sur Brillavija għal Sur Bellet għal xogħol eċċellenti li sar s'issa fuq dan id-dokument. Issa l ts hawnhekk dan huwa strument essenzjali għal biex inkunu nistgħu naraw li niġidu kontra bidla fil-klima. Allura jdu konna mpensħiħ li dan l-istrument għax grazzi għal krizi naqas ta' rekwidit E, fissuq. E, Mukien ikun qegħdin nistabilixxu prezzi tajjeb għal emissjonijiet. Issa, biex naddu għal politika li jabbażata fuq enerġija nadifa mhux maħmuġa hija essenzjali. Din e, din il-proposta tajna li kon aktar stabilta, aktar prevedibilta, iktar għal dak ovvjament li sama l-ambjent, iktar ġita l-ambjent. Eh, konnem xogħol fis fissenzi li nipproponu għal dak li għal 2020 fond biex nippromovu r-riċerka u l-iżvilupp tal-teknoloġija bażi tal-karbonju. Aħna rridu nibnu il ġejjini biex ninvestu il-teknoloġiji tal-lum. Issa din is-sistema trid tiddaħħal tiddaħħal fis-seħaba l proposta tal-Kummissjoni ġifieri bil-bidu tal-2019. Il-pjaneta ringrazzjana. U aħna rridu wkoll impoġġu fir-riserva ta' stabilizzazzjoni disa mit biljun ta' ċertifikati li nataw għal emissjonijiet biex bekk ma jkunx hemm prezz tas-suq li jaqa' dinja proposta tagħna aħna ħankomplu naħdmu kontra il-bidla fil-klima b'mod serju. Dan u messaġġ li nagħdu ma nistawx ninsew l-urġenza li konna ftehim globali kontra l-bidla fil-klima li jkun vinkolanti f'Pariġi, ma nistgħux ninsew li aħna għandna responsabilta u kompetu li aħna meċċu dan il-proċess. Aħna, jiġifieri nela bil ningrazzjakom ta' disponibilità sieħa biex nilqu kompromess. Taċċetta karta blu 30 sekonda. Grazzi għandi mistaqsija l-Revoli Il-suq tal-ACS u tal-sistemi tal tal ATS u bil kontra l-klima Tista' tgħid li fejn qatt kidem każ fejn is-suq tal-karbonju ħadem favur l-emissjonijiet ta' gassi ta' effett serra? Inti qed li m'intix se tagħti prezz ħari, ma f'liema perjodu għalmenu li its qatt għamel ta' dan il-prezz aħari li wassal tnaqqis ta' missjonijiet u tini ħaġa. E, Fid-daw tal-falliment ta' dan l-istrumenti, sta' taħsbu fuq istrumenti oħrajn? Rivu Ferija il-pozizjoni tal-lemin estrem dejjem jifokka fuq dan l-istrument. Dan l-istrument fil-fat huwa strument. Nġidu nużaw għadna jisa l-emissjonijiet, ma nafx ktar nista' ngħidlek, jekk aħna ma komplux niġġieldu sabiex nkomplu nużaw dawn l-istrumenti biex innaqsu l-emissjonijiet fuq qed nitkellmu l-PM ma jeżistix. Orefoni Kilenen. Kollegi, ringrazzjaw il-rapporter u il-kollegi kollha li qed sem jiena għandi qiegħda bejħal hawnhekk. Aħna qegħdin situazzjoni fejn il- il-kriżi ekonomika, r-ċessjoni ekonomika waslitna biex aħna nħallsu ħafna żejjed f'dak li huma allokazzjonijiet ta' missjonijiet. Is-sistema ma ħadmitx, ma ħadmitx x'menu kif kif setet taħdem. U aħna qed istaqdin nippruvaw nemendaw li TS. Forsi da mhuwiex eh, din mhix soluzzjoni ideali. Hija sempliċiment pass li nistgħu jista' jittieħed Però jina lesta illi naqbel ma din il-proposta nivota favur għax jina realista. Forsi anki se tejli ottimista. Nippreferi nirranġa xi ħaġa li aħna għandna diġà li nipprova qatar noqodu noqogħdu nipprovaw noħolmu b'xi ġdida. Fil-grupp tiegħi hemm ħafna li jaħsossu li dan mhux se jgħin u biex jisalva lis sistema tal-ETS Nittama li da mhuwiex it-tmiem tad-dibattitu, nittama li nkunu nitkellem jiġi interrot. Mela minnu u nofs is-sur ekat. Grazzi Signora Chair. l-ewwel nett nixtieq ingrazzja li Babeletta xogħol eċċellenti li jagħmel Aħna l-koll nafu kemmu diffiċli inti kollok kompromess fuq l-ITS, għal xi raġuni dan dejjem huwa dibattitu ta' eh, gost fil umma fl-istess ħin li soltu naslu għal kompromess, un meta naslu għal kompromess bħal l-lum ta' min ifaħħarkom. Anki l kooperazzjoni kbira li saret aħna pal-ħodor aħna wkoll nistgħu nappoġġaw dan il-kompromess, allura ħan nivvotaw favur għaliex xaħna nħossu li huwa titjifu dak li kellna. Imma ix-xogħol għadu għadu ħajibda. Aħna nafu wisa li għanna mekanizmu ta' stabilta, iżda il-kussjoni ta' mekanizmu eh, għadhom gbar eh, xinam fuq żmien twil għalli tijas nawnu ma' kussjonijiet li aħna nistennew minnaħat tal-Kummissjoni li tindirizzaw din il-proposta nittamaw is-sena iġema d-dieħla. Għaliex il-Kummissjoni dejjem għandek li kussjoni fuq l-ITS dejjem idu miktar mill-jum mistenni naraw se jinqalam il-ġimma d-dieħla. Mistoqsija wieħed wahda l-Kummissarju, aħna qegħdin naqra aħbar li issa intom lesti biex tbidlu l-proposti eh, li kien ta' suċċess li kienu li l-allokazzjonijiet li ma kienux allokati tpoġġihom lura dit fir-riserva. Issa qed mist qed naraw li proposta ta' koma ġida rridu tużaw 250 miljun ta' dawn l-allokazzjonijiet għal l-applikanti ġodda ta' fir-riserva ġifieri ġa qegħdin innaqsu l-ambizzjoni tagħna għal miri tagħna tal-2030 ta' ma li sejr żball u jekk jogħġbok ejlek sejr żball għax inkella nispiċċaw nispiċċaw nerġgħu nippruvaw nżarmaw kwistjoni li ħna konna barra li nittamaw nistaw nżobu ekk kif konna ftemna. ija grazzi. Grazzi, Enrevoli Ivi, minuta. Grazzi, President. dan hija tini darba li qed nippruvaw nirranġaw sistema li ma taħdimx l-ITS illi qed tibbaża ruħha fuq premessa bla sens illi inkunu nistgħu nagħmlu eh, politika tal-klima serja din is-sistema ma nkoraġġax l-intraprizi investu. L-ITS ukoll għandha effetti kollaterali zbaljati. E, il su tal-kwoti e, e, qed jispekola fuqhom barra minne kienem abus fuq kien hemm ħafna kumpaniji li tel-um l-Europa u għamlu ħsara kbira Eh, anki fuq issu suq eh, tal-kreditu. Umbat fl-aħħar il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem għax ħafna minnhom eh, minn dawn il-proġetti mhumiex sostenibbli fil-drittijiet tal-bniedem fejn f'ċerti popoli. Anki il-Papa qal illi għanna natu iktar importanza li dimensjoni umana ta' din il-problema. Bonanno, one minute, please. Signora Bonanno, al minuta. Merci, Madame la Présidente. Euh, L-Unjoni Ewropea. Grazzi, l-Unjoni Ewropea rrid turi l-impenn tagħha biex nirrispettaw il- il-impenni taħħal ta' Kyoto illi aħna rridu npoġġu fuq suħdom l-allokazzjoni tal għandu għandha permetti li jkun hemm żieda tal-prezz tal-karbonju biex inkunu nistgħu nistabilizzaw l-ekonomija tagħna. Iżda però sfortunatament dan ir-realtà waħadna tkontrina għax il-prezzijiet eh, waqgħu eh, stabilità tas-suq din ir-riserva ta' stabilità tas-suq sempliċiment qed turi l-falliment ta' um, sistema. Il-sistema tal-bidla tal-kwota zu il-rakozzjoni tal-emissjonijiet u kol u l sforzi tal-istati membri kienu gbar dan il-qasam u il-pajis li jizviluppaw edin għedin ħamġu iktar kull majmur u edin marru kontra xol għed jamlu pajzi tal-tramontana. Il-pajizi li u aħna maħabba dan il falli medna dawn il-pajizi għedin insbatu l-konsegwenzi. Huma sempliċiment dan il-kumidi minħat l teknokratiċi li qegħdin eh, jisiru. Grazzi. Naħseb għandek blue card. Sir Feder. Taċċetta blue card sinjura. Grazzi li sen sekondan di l-mistoqsija li kon lega narevoli. Ma xettaraw li dak li għedin niprofaw namlu l-messaru għal li niprofaw l-ħadmu s-sistema nafu li ma kienx effettiva nafu li ma kienx għattaħdem iżda irridu niprofaw namlu ħadmuwa. U jekk il-nqablu l-industrija f'pajizek, l-lejn per eżempju industrija tal-azzar fil-Izvezja, kolli nejt illi tal-Izvezja u maktar not faktar effiċenti u iktar kompetittivi. U aħna għanna barra minnek wara li TS u l-MSR ta' kbar f'ta' CO2 ma sibxie xi tajb. tajba. Iva, ma kif nistaw eh, defendu sistema fejn liktar li qegħdin nixtu maċ-Ċina Stati Uniti? Eh, fejn eh, qegħdin morru kontra l-għanijiet ewlenin ninnija ħażina l-industrija ġifiri aħna zvantagġati u allura lek aħna jirridu naħdmu fuq livell ekonomiku mod aħjar u kun rektor realistiċi f'dak li għam bl-ambjent. Grazzi. Thank you. Grazzi. Al minuta sur Balkso. Dwar is-sistema tal-ITC, ITS, e skużawni. Lan, ewlini kien lan tal-effiċenza u l-nirqu lanijiet tas-sena 2020. Issa daw kellhom ikunu garantiti permezz tal-kwota ġenerali. Iżda naħseb li l-intervenzjoni fis-sistema kienet ambizzjuża iżejjed u l-Ewropa hija responsabbli biss tal-9% tal-emissjonijiet dinjin. Naħseb li għad fadal ftit kumpaniji li kienu innovattivi iżda fl-istess ħin. Ma kellhomx eh, ma nistgħux jilħu dawn l-anijiet, allura kellhom jalqu dawn il-kumpaniji, din hija xi ħaġa li aħna vera nixtiequ. Mr. Lavia. Sur Lavia, għal minuta unops. nofs. Grazzi, President. Kummissarju. Jena nishtiq najt Sur Ministru għax inti u kol tajt daqqa tajt biex nilħu dan il-ftejm. Jena naħseb illi ta' għawnek hawnhekk nirringrazzjaw l-Istur Bellet u l-koordinaturi kollha tal-gruppi politiċi, anki il-Presidenza tal-Kunsill, għax kellha rwol importanti biex nilħu ftehim, illi huwa l-aħjar ftejim possibbli. Jiena smajt fid-dibattitu li kienaw minn qed kritika sistema ETS. Aħna kulħadd nafu li l-ETS mhuwiex perfettu li għandu jiġi revizjonat, imma dan li qed nagħmlu issa huwa reviżjoni tas-sistema. Ir-riserva ta' stabilità tal-suq eh, għandha lan biex il-valur ta' CO2 jasal għal livelli aċċettabbli u li jistgħu jkunu anki inċentiv, stimolu għas sistema industrijali lejn sostenibilità u tnaqqis tal-emissjonijiet. U għaċar illi Illum qed nitkellmu fuq din ir-riserva ta' stabilità tas-suq u nittama li tkun approvata għada eh, mill-gruppi politiċi kollha, imma hija ħaġa żgura din is-sistema aħna qed nitkellmu fuqha issa li se tiġi reviżjonata. Inti sur kummissarju ħadd impern u jiena żgur inti ħadd irrispettah, imma hemm bżonn natu qabel il-COP 21 ta' Pariġi sinjal qawwi minn Ewropa li tixtieq tibqa' leader fil ġlieda kontra tibdil klimatiku politiku u tittati indikazzjoni bl-istrument li se nivvutaw għada fuq ir-rida għawija li konna sostenibilità għal futur. Grazzi. Għal minuta un nofs, il signora Griffin. <clears throat> Grazzi. L-ITS hija il-ġebla ta' xewka tal-politika tal-Unjoni Ewropea biex tiġilet kontra il-tibdil klimatiku u tnaqqas il-45% tal-emissjonijiet. Però l-ITS attuali għanda difett għax e, miex qed tikkonsidra e, il-setat e, tas-suq Ewa kruċali li nieħdu azzjoni biex nirrevizjonawa u si, biex issir mekanizmu li tikkontrolla l-emissjonijiet u fl-istess ħin tippromovi l-investimenti fi teknoloġija nadifa bħal eh, eh, eh, l-enerġija li tiġġedded. Iridu stabilità biex inkunu nistgħu niksbu l-anijiet tal-klima tagħna u ma fl-istess ħin iridu nagħtu anki stabilità lill-industrija jien naħseb illi il rezerva ta' stabilità ta' suq u għal aħjar strument biex nilħu l-istabilità fis-suq. Kienet il-pożizzjoni tal-SND li tappoġġa l-introduzzjoni ta' dan ta' din l mill-aktar kmini possibbli biex l-allowances jiġu sta jiġu motija lill-MSR u fl-istess ħin inkunu nistgħu għom meta jkun hemm eh, undersupply li ts tkun iktar stabbli b'dan il mekanizmu u dan huwa wieħed eh, huwa u strument tajjeb. Għandu jkollna eh, mod illi nibbenefikaw l-industrija tagħna u naslu lejn ekonomija ħadra u sostenibli biex biex tkun mudell għal pajjiżi oħrajn fid-dinja kollha. Aħna dana nafuh l ċittadini tagħna u l-industrija u l-ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi. Grazzi. Taċċetta blue card missur Jutowski. Iva, 30 sekonda. Jiena ma naqbilx mal-argument illi ġi prezentat minnek. Jiena ma narax kif l-ispejjeż tal emissjeni għandhom ikunu l-iktar u l-jien Hemm pajizi illi huma eh, ibbażati fuq ekonomija kiesħa. Inti kif tikkompensa fuq ekonomija tal-faham, kif ħad tikkompensa eh, dawn l-ekonomiji, x'tib ta' solidarjetà jista' jkollna minn għandek. Eh, Sinjura, 30 sekonda, grazzi. Jiena nirrappreżenta il-grigal il-tra il, il, il, il-majstral tal-Ingilterra u li teknoloġija li aħna qed nipproteġġu b'din il-modernizzazzjoni tal-ETS aħna ħadna azzjoni bil-font ta' modernizzazzjoni aħna se jkollna stabilta' ma' stati membri oħrajn biex niżguraw li din l-inizjattiva tipproteġġi l-klima u fl-istess ħin tipproteġġi l-industri u tippromuovi l-enerġija li tiġġedded. Issa, il sinjura Vishnevskja. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Jena kontra il-riserva ta' stabilità ta' su dina kienet ġiet mibdija fuq bażi legali żbaljata. Għanda tkun votata bl-unimità fil-Kunsill se jkun zbal, se jkun taħsara għal pajjiżi u għal persuni fil-pajis tiegħi, il-Ġermanja, il-Belġu, eċetera, għandhom iktar emissjonijiet oljin għal kull persuna. Ir-riserva ta' stabilità ta' suq se tolqot lil Polakki imħabba l-istruttura speċifika tal-enerġija tagħna u dan jfisser illi l-ispejjeż se jkuni se jkunu sproporzjonati ħafna eh, meta nqisu anki l-benefiċċji. Jiena noġġezzjona anki kontra dan il-kontroll tal-prezzijiet artificiali, l-krediti tal-emissjonijiet u muftit imħabba l-krizi ekonomika ma l-ebda raġuni oħra. Taċċetta eh, blue card misturzani? Iva, naturalment. Enti tista tagħmel mistoqsija blue card. Grazie Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena fil-fatt għadni kem smajt spiegazzjoni jekk hemm xi ħadd li jiddefendi ruħu kontra din il-ħaġa, jiġifieri li aħna qegħdin naraw li hemm ħafna affarijiet li aħna tinqiswhom bħala parti mis-suq. Hemm ħafna nies fl-Ewropa kumpani li jixtiequ jadattaw għal din is-sitwazzjoni ġdida. Aħna maħniċ għedin niprofaw insibu metodi speċjali għawek. 30 sekonda anke għalik. Skont it-trattati, kull stat membru għandu dritt jiddeċidi fuq il-mix tal-enerġija tiegħu Hemm ukoll il-prinċipju ta' solidarjetà żomm f'moħħok jekk jogħġbok il-karatteristiċi speċifiċi tal-fornitura eh, tal-enerġija l-industrija polakka il-proposti tiegħek ma nistawx ma jistawx jiġu aċċettati se joħolqu firda bejn il-parti il tal europa li ha sviluppata u dik li mhijiex li qed tiżviluppa issa. Grazzi President, nishti nirringrazzja lil Randi għal raġunijiet ma jistawx ikunu għawnek il-lum u minnaħati għaj ukoll. Kien e, e, u għar nexilu, e, sur belet nixilu jasal għal kompromessi tajjeb. Anke kħahna xtaqna naħdmu iktar lem, rajna li jintir nixilek toħlo il-kompromessi. <clears throat> kienet ħaġa diffiċli ħafna u inti għamilt kisba politika importanti. Issa e, nixtieq nirreferi għal xiftit tal-kollegi li għajdu li huma impossibbli li nneħħu l-industrija mill-Ewropa. Għandna industrija qawwija fl-Ewropa u e, qed naraw il-ċina e, pereżempju fl-azzar qiegħda taħdem aħjar, l-Istati Uniti ċina anki taħdem aħjar fil-ċement U issa għanna ċans il-ġimma diħla meta kanjete u l-kollegi se għamlu revizjoni tal-ITS għanna l-opportunità issa biex ikollna industrija moderna u progressiva u kompetitiva. Grazzi għal-minuta il-Sinjura Koneċna. Grazzi, President. Jena nishti nirringrazzja il-kollega għal-proposta. Lan huwa li nwaslu għal bidla strutturali fl-ITS biex inkunu nistaw nitrattaw il-surplus kbir ħafna li beda mill-2009 din għamiex l-ewwel darba illi edin niprovaw insewu din il-sistema tal-ITS. U jiena għadni xettika l-ITS tista' taġiexi eh, biss temporanjament eh, temporaneament, aħna għanna bżon ta' limiti vinkolanti ta' protezzjoni ambientali. U aħna barra minnek mannix bizzejed dispozizjonijiet fuq il-carbon leakage għanna bżon taftejim politiku fuq livell iktar oli minnajr eh, ftejim bejn ċina, l-Indja, l-Istati Uniti u oħrajn fuq dawn il-miri vinkolanti mux sejr nexxilna ma nistawx aħna nimxu eh, il-qoddim billi eh, insewu din li ties għanna bżon ta' soluzzjoni globali. Sur Eriksson għal-minuta. <clears throat> Anki jena spess eh, eżitajt eh, fuq dan il-sistema tal-ITS li kena fl-Europa. Huwa strument Ewropew u aħna kellna dan l-istrument ma' pajjiżi oħrajn illi użaw dan l-istrument. Però peress illi ilu issa ma jaħdimx iridu niprofaw naraw għaliex. Aħna kontenti ħafna illi fl-aħħar sibna ftehim u eh, ifisser li għamilna passi gbar il-qoddim u jena eh, wieħed me shadows u jena kontent ħafna. Il-proposta tal-Kummissjoni kienet dajfa, netkellem eh, fuq il-proposta tal-ġimma li għaddit u għalhekk kienħoss li fl-aħħar ħadna pass il-qoddim fuq kif għanna nimxu. Issa, il-Parlament ukoll kontribwixxa ma rridux ninsew illi mhuwiex biżejjed, hemm bżonn nieħdu passi oħrajn u naħseb illi il-Kummissjoni u l-Kummissarju Kanjete iridu jieħdu passi iktar dim biex jirrealizzaw li l-Unjoni Ewropea għandha tieħu responsabilitajiet tagħha. Grazzi. Jiena ħankompli. Naf li kien hemm blue card pero il-persuna diġa tkellmet u eh, mannix ħafna ħin. Allora naddi għas-Sinjura Reed. President, il-rapporter jappoġġa il-proposta tal-Kommissjoni biex indaħlu rizerva eh, riserva ta' stabilità tal-suq biex għax din ir-riforma se tneħħi eh, u tagħti eh, stabilità u prediċibilità għall-industrija. U dan mhuwiex veru, il-mekkaniżmu bħal its u sistema backloading u dan is-sistema MSR huma propju l raġuni għaliex l-industrija tagħna qiegħda sejra se lura L-ITS eh, se tibat eh, sinjal li su illi eh, tipromuovi il-teknoloġija ta' karbonju bax u falliment. Il-Komissjoni issa ti proponi anki MSR, però mhux kulħadd jifhem illi mm, mekanizmu ta' suq illi għandu bżon ta' intervenzjonijiet kontinwi biex iżommu l-prezzijiet huwa kontradizzjoni. Għalix, meta wieħed jitkellem fuq suq, is-suq għandu il-prezzijiet jagħmilhom indipendentement, aħna ma nistgħux nagħmluhom artifiċjalment daw. Irridu e, noħorġu b'approċċ iktar kompetitiv biex noħorġu mill-kriżi. Grazzi. Fuq il-blue cards sennati il-mikrofonu biss li dawk li għadhom ma tkellmux. Is-sinjura Gerling, inti għandek speaking ta' miktar tard, mela jena u koll nitolbok skuza u nadi għal kellim li mis għal minuta sur Stuger. Ja, voorzitter, dank u wel. Eh, Grazie, president. L-Unjoni Ewropea hija kalamita ta' sfortuna għanna problema tal-migranti attualment, għanna krizi finanzjarja, u issa għanna l-ITS. Għat ma ħadmet fil-moddi, mux ħataħdem issa, mux ħataħdem fil-futur. Dak li se huma il-ċittadini ta' pajizi oħrajn, fuq kontinenti oħrajn, ċina. L-Unjoni Ewropea edha għamlet mod illi il-prezz ta' titirit huma daqshekk koljien illi issa ċittadini se jmorru fuq eh, se jishtru biljetti tagħhom minn kumpaniji oħrajn li jagħtu eh, li jagħtu eh, prezzijiet iktar irħas l-aeroport Skipol ta' Amsterdam qed ibati minn da hemm ħafna nies ukoll fi Brussell illi ifaħru l-ITS. Umbat jekk jisir il- carbon leakage għandu jisir minn dawn il-burokrati. Is-sur Funzulli għandu blue card. Tajjeb, taċċetta inti? Sur Stuttgart, Stuger, taċċetta, iva, 30 sekonda. Grazzi, President. Infatti, Sur Stuger għal xaħġa illi l-over allocation ta' ta' allowances edha tamil ħazina sistema. Inti sur Stuger taħseb illi il-MRSR ħat istabilixxi il su ħat destabilisċi il su Jiena kulma etnajt u illi għonek kulma ħlobna għandu effett wieħed huwa li destabilizzazzjoni. Meta taraw il-problemi, il-problemi kollha eh, il-Greċa, il-migrazzjoni, kull ma tmiss l-Ewropa jsir destabilizzanti u jkun falliment u għadhom ma rdunax da. il senjura Grostet għal-minuta unu. Merci beaucoup, Grazie ħafna, Signor President. Jiena nixtieq l-ewwel ningrazzja r-rapporter Sur Belet tal-li wasal dan l-ftajim f'Mejju li għada, dak kollu li jennuħ eh, fu stabilta Reserve Stability, Market Stability Reserve. Eh, rridu investu iktar fit teknoloġija minnar ta' karbonju u eh, ovvjament rridu nkunu xorta kompetittivi fuq livell globali. Allura din ir-riserva kif qed tiġi proposta llum et is il-problemi tas settur u tħassib tas settur minħabba l-carbon leakage u donu importanti ħafna nejdu kol sur kommissarju ħna dizomu ta' majnejn ġidu komplu naħmu dawn l-sforzi tagħna revizjoni ta' direttiva ITS e li ħejġi publikat il-ġimgħa d-dieħla eh, minn għandkom stess. Eh, però għandi tħassib għaliex ċertu imprizi għamlu ċertu sforzi kbar u naqsu bin-nofs il-missjonijiet co dawn l-aħħar 30 sena u issa jafu l ġrata li m'instux imorru iktar li minnek għaliex jimxie teknoloġija disponibbli għaliex għamlu sforzi kollha meħtieġa. Huma obbligati illi jkunu iktar ambizzjużi imma din ħadd toġihom ħafna problemi, eh, speċjalment il setturi tal-azzar. Allura aħna irridu illi konna font innovazzjoni biex ikon nem il-beħ brikanta dawn il-quotas tal-allokazzjonijiet jiena naseb li għandna bżonn dan il-fond ta' eh, forsi ħabsin eh, miljun euro mhux ħabu jis imma l-menu bidu. U għal-menu ħajkun qed jeżisti xikun ġarġa tanġibli nkun jistgħu nappoġġjaw teknoloġiji tal-ġejjini. Thank you for Grazie għal minuta u nofs, il-Sinjura Dalli. Grazzi Chair u ippermettili billi nibda billi nirringrazzja lir rapporter u anki lix shadow rapporters li ħadmu fuq din dan li qegħdin nitkellmu llum għaliex bħala om ta' tifla żgħira nixtieq li ibni jgħix f'ambjent nadif u li l quddiem ikollu impik ta' kwalità fl-Ewropa u huwa dan il-bilanċ li rridu nilħqu u dan għandu jkun lan ewlieni tal its għaxar snin ilu l-unjoni ewropea waqqfet din is-sistema bħala l-għodda ewlenija tagħha kontra t-tibdil fil-klima imma l-implementazzjoni tas-sistema kif inhi bħalissa ftit li xejn qed tħalli effett. fuq naħa li ets waslet għal tnaqqis fil greenhouse gas emissions għalkemm parti minn dan it-tnaqqis jista' jkun dovut għal kriżi ekonomika u min-naħa l-oħra li ets baqgħet m'offritx prezz tajjeb biex tinċentiva d dħul ta' teknoloġiji innovattivi u sorsi aktar notfa l-emissions trading scheme kif inhi bħalissa mhijiex taħdem kif suppost hemm ammont żejjed ta' allowances li rridu nindirizzaw u nirranġaw u biex din is-sistema tkun effettiva fi żmien raġonevoli rridu nimplementaw il market stability reserve malajr kemm jista' jkun u ċertament mhux aktar tard mill. two thousand and il market stability reserve għandha tipprovdi stabbiltà u tipprevjeni volatilità fil prezzijiet għandha tibgħat sinjal qawwi u tgħin lill-industrija tippjana fit tul filwaqt li tippromuovi investiment f'teknoloġija aktar innovattiva u aktar nadifa. is suċċess jew il falliment tal itc se jinfluwenza b'mod dirett l-emissjonijiet fl ewropa u t-tibdil fil-klima. irridu sistema b'saħħitha biex innaqsu l-emissjonijiet bl-aktar mod effettiv u bl-anqas pejjeż filwaqt li ngħinu lill industriji ewropej jibqgħu fil kontinent tagħna u jibqgħu kompetittivi. Grazzi. Thank you. Mrs. Garling, one minute, please. Grazzi, signora Garling, al minuta. grazie President. Il-strument tal-ITS mhuwiex perfett, però u għall-uniku strumenti li għanna. U interessanti li dawk illi kritikaw għamlu ek biss ma għamlu xej iktar, ma ħarġu blebda idea konkreta proposta eh, kif nistaw innaqsu il-emissjoniet u fuq di nistaw nikonkludu li mandom lebda tħassib fuq, il, eh, fuq, fuq din il-problema. Infatti, Eh, huma probabli probabbli anki li jieċħdu li hemm problema. U din ħaġa eh, sfortunata li dan l-argument għaddu għaddej għax fil-fatt u għal bot mill-mainstream tal-filosofija fuq din il-problema. Jira nixtieq insemmi kwistjoni waħda, ċoħe il-carbon leakage. Irridu aħna nikonsidraw il-kompetitività tal-industrija. Dinja mhijiex inkompatibbli mal-għanijiet tal-tibdil klimatiku. Eh, u jiddispjaċini nara polarizzazzjoni ta' l-argumenti aħna nitkellmu fuq il-konversjoni lejn teknoloġiji eh, mingħajr eh, karbonju. U l-biraħ għallunna illi eh, il-futur huwa li nimxu fuq il-teknoloġija ħadra. Irridu ikonna investimenti, irridu nkunu, irridu ikonna finanzjamenti biex nimxu l-qoddim u namlu din il-bidla li hemm bżonn. Grazzi. Essa għal minuta, Sinjura Ernst. Grazzi ħafna jista' wieħed ikun pożittiv u jara tazza nofsa mimlija jew ikun negattiv u jara nofsa vojta. Jiena naħseb illi veru, jiena naħseb illi rridu najdu illi hemm it-tazza nofsa mimlija u fil-fatt nkunu daqsxejn iktar pozittivi u l-ħagġa pozittiva hija li aħna anticipaw il-bidu ta' dan il-programm b'sentejn. Jiena naħseb li dan għandna nqisu bħala Eh, progress. Anka il-backloading fil-rizervi ta' stabilta ta' suq din hija xi ħaġa li hija verament raġonevoli dik kienet ġlita kbira u twila sabiex nirnexxina l dan xa jiġri issa bil-drittijiet tal-emissjonijiet tar-riserva. Naturalment aħna staqna xtaqna li nilħu eh, stqarrijiet iktar konkreti dwar din ir-riserva sta dwar dan rridu nitkellmu b'mod iktar konkreti l qoddim minħabba illi importanti li aħna jkollna prezzijiet ta' trenti biżejjed ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħorġu minn dawn il-problemi li għandna bħalissa flitija su verament nil-quranijiet li aħna nixtiequ sabiex nevitaw il-problemi tal-klima. Grazzi, Sur Helmer għal-minuta. Signora President, fl-Europa ħna għanna għoddimna krizi ta' kompetitività u dinna hija kawzata mill-prezzijiet tal-enerġija u l-jien ħafna. Et naraw qed jitilfu l-impiegi, l-investimenti sejrin barra mill-Europa, l-fabriki għalqu, però President, f'din l-awla illum qed niddiskutu policy li hija eh, apposta biex l-enerġija sir iktar tuqum iktar. Aħna rridu niddibattu hawnhekk eh, suppost qed niddiskutu fuq kif se naqsu l-prezz tal-enerġija. Dina hija verament suicidju politiku. Kif qal Għallu kollegi, kull mekanizmu ta' suq eh, eh jibda bi livell ta' prezz prekonċepit u li għandu bżon ta' intervenzjonijiet kostanti biex jilħaq dan il-prezz, fil-fat mhuwiex mekkanizmu ta' suq u fil-fat kull ma' u u Eh, taxxa fuq il-karbonju eh, illi eh, għaliex nix noħolqu carbon tax f'dan il-każ. Jew nkella aħjar li ma jkollna l-ebda taxxa assolutament. Isur bej għal-minuta. Il-kellim mhux qed jitkellem fuq il-mikrofonu. pour tout le monde que le système d'échange de quotas Sinjuri, Signori, ċar li s-sistema ek musta ċibqa sajra kifeni, imma il-problema il ippruvaw nagħmlu ta' jisu, il riserv ta' stabilitati wassal għal funzjonament ħazin. Il-regolament ta' suq hija il-tali li peress li hemm kuħat jixtieqa hija xi ħaġa li xorta ħmur se twassalna mkien għax wasal biss ta' taxxan diretta u dan huwa ħafna iktar taħsara mill-li daw mill-li għallunna li ħalkun. Ispekulaturi fil-fat edin jużaw bl skrupu ta' dan il-pretest ekoloġiku tal-emissjoniet ta' CO2 sabiex il-tniġis ikun valur fuq is-suq bħal ħaddieħor bħal kull dawn qegħdin jużaw jipprofitaw ruħom minn din is-sistema fil-plast biex ikun fktar frodi u ta' iktar minn 5 biljun euro. Aħna rridu ħossu illi dan il-falliment nista' e, e, iktar wassal għall iktar votazzjoni favur eh, li ma jkunx sistema. Grazzi. Is-sur ġib għal minuta u nofs. Grazzi. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet u ilna nitkellmu fuq dan is-suġġett. L-ITS kisbet xifti ta' suċċess fit tnaqqis tal-emissjonijiet, però aħna nafu illi il-prezz tal-krediti tal-emissjonijiet niżel. U dana imħabba l-kriżi ekonomika hemm as bżonn għal dawn l-allowances issa. Jiena kont kontra l-introduzzjoni tal-MSR għaliex <clears throat> hija distorsjoni ta' ċertezza legali. Nafu li dina hija għal kienet pjanifikata għal 2021 eh, dana skont il-Kunsill eh, tal-ħarifa tal-Ewropew fuq il tibdil klimatiku fil-20 ta' fil-2021 suppost kien se jibda eh, dan il-mekanizmu ta' stabilità ta' suq, dan il-mekanizmu tal-MSR. Kien hemm ukoll deċiżjoni hemm ukoll deċiżjoni illi namlu allowances backloaded tal-emissjonijiet f'din ir-riserva u anki dina hija distorsjoni ta' ċertezza legali ħafna nies huma mħażbin fuq il-carbon leakage illi il il-produzzjoni titlaq mill ewropa u tmur f'pajjiżi oħrajn aħna ma nafux se jiġri f'Pariġi. Aħna nittamaw li se jkun hemm ftehim globali, aħna ma nistgħux inkomplu nbidlu s-sistemi li għandna. Issa qed nara l-Sinjura Garcia Perez miexaw u ngħaddi għal Ksur Toshinovski għal minuta.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 Jiena nibża wis illi din l-iskema miex bazata fuq is-suq u miex sostenibbli fil-medda ta' żmien twila. Jiena ma toġobnix l-intervenzjoni amministrativa eh, bħala prinċipju għax tista' tkun negativa għall-ekonomija. Jiena naqbel mar-rapporter fuq id-dibattitu fuq allowances cost free, però għandu jkollna wkoll dibattitu fondamentali fuq lan tal-ETS gen lan ġenerali. Il-vot fil-komitat juri illi hemm bżonn ta' riforma totali ta' regolament tal-emissjonijiet. Is-sur Karinċ għal minuta u nofs. Grazzi. President, Kommissarju, kollegi L-Unjoni Ewropea hija blok kommerċali u attualment edha tikkompeti ma, ma blokki oħrajn fostom l-Istati Uniti. Il-prekondizjoni principali tal-politika tal-Istati Uniti hija li tnaqqas il-prezzijiet waqt il-mira enerġetika tagħna hija li konna l-inqas emissjonijiet possibbli. U sfortunatament biex innaqsu dawn l-emissjonijiet aħna qegħdin nollu l-prezz għal risorsi enerġetiċi u qegħdin joħolqu kondizzjonijiet negativi għall-industrija tani biex inkunu nistgħu nikkompetu mal-Istati Uniti għax huma għandhom prezzijiet baxxi tal-enerġija. M'hemmx dubju, e, e, e, xjenza tajt illi għall-umanità u importanti li naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 biex niġildu kontra il-klima, il-tibdil klimatiku, ma bħala politiċi rridu nkunu aħna responsabbli anke għal kompetitività tal-industrija. U għal daqstant, billi naqsu aħna l-emissjonijiet, eh, aħna mankun qed innollu l-prezzijiet tal-enerġija tagħna li l-industrija mbagħad ma tkunx tista' tikkompeti. Għal daqstant irid ikun hemm derogi eh, għall-industrija uh, biex man, man naħdmux kontra l-esportazzjonijiet u nużaw biss importazzjonijiet u dinha miex waħda mill-għaniet tagħna. Sur Paolo għal minuta. Grazzi, President. <clears throat> il-krizi ekonomika twila eh, waslet għal krizi ta' sistema ITS. E Il-prezz tal-kwoti tal-emissjonijiet ta' CO2 u għabbax u u imħabba f'dan il-prezz bax ma hemmx inċentiv għal bidla ekosostenibbli u għal din ir-raġuni ir-riserva ta' stabilizzazzjoni prezz tajjeb u ċertezza għall-intrapriża u eh, il-50 miljun ta' kwoti biex nappoġġaw l-industrija Eh, din hija triq tajba, triq illi ma tpoġġix kontra xulxin l-ambjent u l-ġlida kontra it-tibdil klimatiku u l-futur ta' produzzjoni. Imma riserva l-MSR hija miżura neċessarja, però mhix biżejjed. Hemm bżonn illi ikun hemm riforma tal-ITS. Aħna eh, ħadna uh, nota tal eh, provvedimenti uh, li inti għamilt u riforma tal-ITS hija ħaġa neċessarja u għandha sir qabel il kop ta' Parigi. Grazzi, President. L-għonet nir-ringrazzja il-rapporter u il-shadows għal-ħidma taħħom f'dan il-qasam sensitiv ħafna u, u importanti biex nilħu rizultat soddisfaċenti għall istati membri kollha. Hemm differenzi kbar fl-ekonomiji tagħna fis-settur industrijali, differenzi bażiċi. F'pajjiżi hemm ħafna espożizzjoni għal prezzijiet uljin tal-karbonju pajjiżi Rumanija. U jiena eh, naħseb illi rridu noffru il-kompens il-kompens jew l-appoċ finanzjarju lill-industriji li huma affettwati bil-spejjeż indiretti tal-ITS. Il-Kommissjoni għanda tikkonsidraħ dan eh, meta tamel il-revizjoni li miss għal dan huwa mekkanizmu importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea fi ġlida kontra it-tibdil klimatiku biex aħna nkunu nistgħu nrispettaw il-mira tal-2020. Grazie. Issa naddu għal proċedura catch the eye. <clears throat> Nati l-mikrofonu lil ħames kollegi. Nibda mill-Sur Kelly għal-minuta. Grazie ħafna, jina naħseb li dinja proposta importanti ħafna u l-kollega tiegħi Ivo Peles naħseb li verament ħareġ b'soluzzjoni li tagħmel sens għal din il-problema daqshekk problem daqshekk diffiċli li żgur li li ħatejn li sur kanjeti sabiex ħorb bil proposta tiegħu matul dan ix-xar tal-Ulju. Għandna għanna żewġ għanijiet għandna l-anta 40% sas-sena 2030 fl-istessin għanna nixtiequ li nżidu l-industrija b-20% tal-prodott gross domestiku dawn mhumiex żewġ għanijiet li jistgħu jimxu jitfid faċilment. U bit-teknoloġija li dejjem qed tiżviluppa u grazzi għall proposta li għanna hawnhekk dwar l ts u data li nistaw nibdew naħdmu b'dan il-programm ta' sena 2019 rappresentaw progress kbir. Jiena rapporter tal-Kumitat Tinta fuq il-Konferenza tal-Klima Pariġi nittama li dan ħajjena sabiex ikollna summit ta' suċċess. Gil Paħnju jek Monsieur le Commissaire, President Komissarju l-ewwel net bħala rapporter tal-Parlament Ewropew fuq il-COP21 jiena nixtieq ningrazzjakom Singrazzja il-Komissarju Kanjeti tal-ħol inta din riserva ta' stabilità għas-suq tal karbonju li aħna ser nivota għada fil-plenarju li aħna dan jippermettilna li nkunnu nistaw nirġaw ndaħlu fiduċa f'dan istrument Ewropew imma aħna rridu hawnhekk eh, f'Pariġi indaħlu fis seħ riforma ta' sistema ta' skambju ta' kota ta' CO2 biex noħolqu awtorità indipendenti tal-suq tal-karbonju u nifissaw l-anijiet tal-naqis l-emissinijiet ta' gassijiet effett serra Ewropeja u nazzjonali. Għalek, għadin ti permettina dan l-odda illi kredibilità tagħna internazzjonali fuq il-ġrida kontra il-klima Ewropea eh, tal-COP 21 fil-Rabja Limis. Mr. Marija sal grazzi ħafna. Il-proposta leġislativa u l-reforma fil-fatt għandha tkun ifukata fuq l-MSR sabiex aħna nibdlu l-ITS iżda. Aħna qegħdin naraw li dan ħolo eh, żewġ biljuni ta' allowances li ma kinux assorbiti sa' sena 2020 ġifri aħna nistgħu nixtiequ nibdluha ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkunu ġestjoni ta' inqas emissjonijiet. Din ir-riserva għall-istabilità tas-sistema mhix ħatkun biżejjed jekk aħna maħniex ħajkonna biżejjed fondi u biżejjed investiment fil-riżorsi alternattivi tal-enerġija. Jekk ma ninvestux biżejjed it-trasferiment għal sistema eh, viabli miex ħa jirnexxina l-implementaw. Grazzi ħafna Sassur Jakob Ċieċ. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena nixtieq ngħid li jiena favur din il-proposta tal-Kummissjoni, jina naħseb li tirrappreżenta pass importanti l qoddim fid-direzzjoni tajba ħalibek aħna jkun iktar stabilta fis-suq li tant għandna bżonn. Il-kontradizzjoni illi hija marbuta mal-prinċipju hija kontradizzjoni mal-ewwel daqatajn biss minħabba li permezz ta' iktar innovazzjoni, iktar riċerka u iktar żvilupp nistgħu insolvu din il-kontradizzjoni. Iżda nixtieq illi nfakkar il-Komissjoni dwar dan il-punt. X'ħan għamlu b'dawk l-investimenti illi qegħdin wara l-bib? U illi jistaw fil fat iżidu l-ammont ta' karbonju fl-industrija tagħna u nistgħu insibu tweġiba tajba għal dan it-tip ta' talbiet. Apparti minn hekk jiena naħseb li rridu nikkonsidraw politika partikolari għal Polonja minħabba li tinsab wieħed mill-ar situazzjoni f'dak li għandu xaqsam produzzjoni tal-missjonijiet. Grazzi ħafna issa jmiss lis sur Ferreira. Ringrazzjak, Sur President sur kommissarju, hemm bosta kwistjonijiet illi fil-fatt dawk illi qed jipproteġu l-ITS laqas biss jistgħu jwieġbu kif aħna nistgħu naraw illi fil-fat nilħu dawlanijiet tal-klima u tal-ambjent fl-istessin nżommu l-TS u l-kompetittività il-CO2 eh, ma tantx wera li kienet sistema efficienti ta' il-kant aħna qegħdin naraw li fil-fatt anka dawk li abbużaw mis-sistema eh, gwadanjaw ħafna flus biljuni ta' euro dan huwa eh, eżempju ta' kemm is-sistema ma tajjeb jina naħseb iżda hemm ħafna illi jiġidu fuq iktar konformità fissu u aħna rridu naraw li fil-fatt ninsistu li jkun hemm iktar rispett tar-regoli. Is-Sur Kummissarju għarja Skanjet jekk jogħġbok. Sur President, membri onorevoli, nirringrazzja lilkom il-koll għal dan id-dibattitu illi juri illi aħna l-ħakna bilanċ u kompromess. Issa naħseb li huwa għal waqt li nħarsu l-qoddim u fakkarkom fuq eh, il kontest iktar wiesa. Aħna nħaqna eh, fil-fatt eh, pass importanti ħafna iżda rridu niffukaw l-isforzi tagħna ħalibek nikkompletaw l-istruttura tal-ITS għal wara s-sena 2020, s-sena li għaddit, kont wet kom wek, illi ħandaħħal l-elementi tal-qafas tal-politika tal-klima fil- eżat wara r-riserva tal-istabilta tas-suq. U ħanżom mal-beda tiegħi il-Kummissjoni ħad toħroġ bi proposta leġislattiva il-ġimgħa d-dieħla fil-15 ta' Lulju. Din il-proposta ħad tkun qiegħda tirrappreżenta part importanti tax-xogħol sabiex eh, li għandna nagħmlu sabiex nilħu politika tal-enerġija tal-Unjoni tal-Enerġija li għax priorità tal-Kummissjoni ta' Juncker. Aħna E, fil-fat nirriflettu d-deċizjonijiet li ħadu l-mexxija tal-kopijiet u l-kapijiet tal-istati fotub tas-sena li għaddiet. Aħna qegħdin naraw li jekk kun hemm ċertu setturi li għandhom riskju serju ta' carbon leakage aħna ħanħarsu dawn e, is-setturi. Fl-istessin aħna rrid konna fond ta' modernizzazzjoni ħalli nimodernizzaw is-sistemi ta' produzzjoni ta' enerġija fl-istati membri. Apparti minn hekk aħna rridu naraw li f'dawn l-istess stati membri produzzjoni ta' enerġija ħadd skompla u anke lajnuna issa hemm bżonn li jkun hemm iktar trasparenza. L-innovazzjoni fil-fatt għandha tkun imħeġġa permezz tal-faċilità ta' stabilta li tista' tkun kontribuzzjoni wkoll għal proġetti innovattivi. Jiena qed nistenna illi ħajkonna dibattitu diffiċli sta wieħed konstruttiv eh, il-proposta tal-politika. Jiena nittama li ħajkun iktar kooperazzjoni e kif kellna fid-diskussjoni illi waslet nista biex stabilixxejna riserva ta' stabilta tas-suq. Naħseb li din tista' tkun xi ħaġa importanti u tajba l kompetittività tal-Ewropa kif ukoll għaċ-ċittadini. Grazzi ħafna, issa nistieden lis-Sur Bellet sabiex irġi jitkellem ir-rapporter. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz Komissarju, Aziz Kollegi. Naħseb li nistgħu ngħidu mingħajr problemi illi din il-proposta li ħan votaw fuq għada mhijiex perfetta. Huwa diffiċli illi ikollna xi ħaġa perfetta Il-fondi ta' innovazzjoni, per eżempju, veru li forsi stajna ntejbu dak il-punt, iżda dak li qed nippreżentaw għada huwa kompromess. Naħseb illi għandu jkun approvat minn din l-istituzzjoni minħabba li jista' jenna fil-ġida kontra l-bidla tal-klima. Sinjura Gerlik qalet xi ħaġa wkoll importanti. Qalet li dawk li qed jikkritikaw dan il-rapport jistaw jikritikaw mela le iżda ma provdew lebda alternattiva Eh, eh, jekk inti tikkritika u ma tipprovdix alternattiva, allura din mhix kritika kostruttiva. Jiena nitlobkom sabiex fil-fatt tafdaw fina f'dak l-industri qasam din il-proposta il reprezentanti tal polonia fil-fat semmew li hemm ċertu eċċezzjonijiet importanti għalli bekk aħna niskuraw li dawk il-pajjiżi li għandhom inqas tħul minn ħadd ieħor eh, u dawk il-fejn dawk il-pajjiżi fejn l-industrija tal-enerġija bluzu tal faham għad għandha importanza kbira li dawn il-pajjiżi rridu ngħinuhom. Il-Kummissarju semma wkoll il-prinċipju ta' solidarjetà għanna wkoll font importanti li nistgħu nużaw għal dan il-għan. U aħna fil-15 talu li juħaj konna stqarrija fil-fat fuq ir-riforma tal-ITS, si xogħol tagħna għadu ma ntemx, iżda jiena nixtieq inħeġġeġ lil kulħadd li ma nkunux xwis fuq id-difiża, nixtiequ li nkunu iktar ambizjużi u nixtiequ illi kif qal il-kummissarju aħna nkunu selettivi, konna biżejjed enerġija setturi l-iktar importanti ħalli huma ma jkunux soġġetti għal problema ta' carbon leakage, aħna rridu ngħinu l-iktar setturi vulnerabbli. U jekk huma ma jistawx jħallsu għal dawn l-ispejjeż tal-elettriku rridu ngħinu hemm ukoll. Aħna rridu ngħinu l-industrija fl-Ewropa, żgur li mandkom tinkwetaw fuq dan. Aħ ah, ah, intom intomx lanu ladu tagħna il rappreżentant tal-industrija, anzi aħna rridu kom. Grazzi ntemm id-dibattitu u nivvutaw fuq dan il-punt għada. Issa nixtieq illi ngħaddi għal punt li mess jiġifieri il rapport tal-kollega l-Onorevoli Fernando.